jew narqu id-dibattitu nivvutaw dwar dan għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna ir-rapport tas Sinjura Essaja dwar rekwiżiti tekniċi għat trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro. L-ewwel kellima fuq il-lista hija il-kollega Vortman Kuhl. floor. Yes, indeed, uh, uh, Mr. President, that's not what you expected. Iva, President, naf li ma konċ qed tistennini, iżda kien hemm xi problemi fl-ajruport ta' Skipol. U oh, oh, dana fisser il sfortunatament is-Sinjura Esaja ma tistax kun prezenti il-lejla u għalek jitalbitni nir-reprezenta l-lum fissima xtaqt najt illi hija kontenta ħafna bir-riżultat ta' trilogu u l-ftajim illi l-ħakna mal-Komissjoni u l-Kunsil. Tixtieq tirringrazzja wkoll ir-rappreżentanti tal kunsill il-Kummissarju Barnier, l-President tal-Ikon Sira Bowles, il-Shadows, kif ukoll daw kollha li proponew emendi u taw kontribuzzjonijiet għal dan ir-riżultat eċċellenti kif ukoll lis-Segretarjat tal-Ikon illi tassew eh, jagħmel xogħolna possibbli. Il eh, dan il-żona iż-żona ta' ħlasijiet hija xi ħaġa importanti ħafna suq intern u għandu ħafna benefiċċja ċittadini tagħna Mill-frar tal-2014 il-ħlasijiet elettroniċi fiż-żona euro se jkunu faċli daqs pagamenti bil-flus u allura iċ-ċittadini u l-kumpanija se jkollhom benefiċċji kbar minn sepa. Iżda wkoll se jkun possibbli illi wieħed jħallas minn kont tal-bank ehm, għal diversi ħlasijiet madwar l-Ewropa. Din se tkun xi ħaġa possibbli għal kulħadd. Trasferenti ta' debitu u kreditu transkonfinali isiru daqs li kieku kienu pagamenti domestiċi. bis kont bankarju wieħed biss huwa huwa possibbli għal eh, zona euro kollha kemm u dan permezz tal-IBAN u dan għandu ħafna vantaġġi. Kont wieħed bankarju se jkun meħtieġ għaż-żona euro kollu u jekk persuna taħdem pajis ieħor, din il-persuna mhux se jkollha bżonn kont bankarju ieħor. Iżda tista' tirċivi il-salarju tagħha f'dan il-kont fil-pajjiż fejn hija normalment teħx. U hekk ikun possibbli illi wieħed juża l-istess karta tad-debitu f'kwalunkwe pajjiż. U għalhekk pajis persuna tkun qed iżżur pajjiż ieħor, inti tkun tista' tuża dawn il-benefiċċji kollha. Is-sepa hija xaġa tajba ħafna fejn jidħol l-euro u l-Unjoni Ewropea se tiftaħ ukoll swi għal kompetizzjoni u bekk is-settur tal-ħlasijiet ikun aktar effettiv u skont studju ta' impatt e, tal-Kommissjoni l-ekonomija Ewropea se tibbenefika se jkonna u kol fi żmien sitt snin e, 123 biljon euro pala gwadan u bekk ikonna u kon kondizzjonijiet innovattivi bħal pereżempju ħlasijiet konġunti. Dan huwa l-każ fil-Finlandja u pajjiżi oħra kif ukoll l-Olanda illi diġà qegħdin fi fażijiet bikrin fl-implementazzjoni tas-sepa. Il-ħlasijiet faċli u koll ifisser li wieħed jista jixtri servizzi u prodotti fuq l-internet minn madwar l-Ewropa. Konsumaturi se jkollhom tassew alternattivi tangibli biex jiksbu l-aqwa prezz. Illi wieħed jixtri kompjuter eh, minn fuq l-internet jista jfisser li wieħed ifaddal mijiet ta' euro. U allura is-sepa f'ħafna punti huwa essenzjali biex is-suq intern jaħdem tajjeb ċaqliqa sepa forsi ma meċiċ britmu maġġel u allura issa għanna għodda biex tejn it-transizjoni. Il-Parlament rridet tinnegozja mandat kemm għal trasferenti kredzu sepa kif ukoll għad debiti diretti. U dana se naraw id-data ta' frar 2014 biex dan iseħ. U f'dawk is-stati membri illi m'għandhomx l-euro din id-data se tkun Ottubru tal-2016. U bekk ikun aktar faċli illi wieħed ukoll iwettaq kampanji ta' tarif għal konsumaturi sabiex huma jadattaw għal dan il-bdil. Il-Parlament Ewropew ukoll laħaq livell ta' ħarsien għall konsumaturi Il-konsumaturi issa jistgħu jgħidu l banek tagħhom illi jillimitaw id-debiti diretti għal ċerti ammonti biex bekk ikollhom listi pożittivi u negattivi ta' dawk li jħallsu. Kif ukoll mhux se jkun aktar bżonn juża l-konsumaturi illi jagħtu lil banek ċerti kodiċi bik għal ħlasijiet eh, domestiċi wara l-mandat u wara sentejn lanqas għal ħlasijiet transkonfinali l-aktar adattament għas sistema diversi eh, waivers u kol se jgħatu periodu ta' transizjoni wara l-mandat. Per eżempju, stati membri, anzi stat membru jista' permetti negozji il jużaw il-batch files għal ħlasijiet tagħhom għal sentejn ikunu jistaw ehm, jelbu il-messaċ standard XML u dana u kol naraw illi il-konsumaturi jistaw jużaw kont bankarju antik minn flok il-lajben għal sentejn oħra. Sur President, il-direttiva tal-servizzi tal-lasijiet se jiġi rivedut din is-sena u dan ukoll se jkollu kontribuzzjoni sabiex niffinalizzaw is-sistema aħarija u sabiex naraw li dana kollu jaħdem fil-prattika. U fissem is-sinjura Għasja jiena xtaqt u kol najt illi aħna ferħanin kemm l-kumpaniji kif ukoll għal-ċittadini fiż fi zona seba illi issa dawn it-trasferimenti transkonfinali u debiti diretti jistaw isiru ta' segwiku kienu ħlasijiet domestiċi. Issa tassew jista' jkollna zona unika ta' ħlas. Grazzi. Grazzi. Issa naddi l-kelma lill-Kummissarju Barnier jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Jina xtaqt nirringrazzja l-Parlament u l-Komitat Ikon u l-President tal-Komitat Ikon, il signora Bowles, u nittama illi il-Sinjura Vortman kull u kol tkun tista taddi il-ringrazzjament tijaj l-kollega il-Sinjura Sari Esaja għax taħħa, kif u kol nirringrazzja l-Shadows Servizzi ta' ħlasijiet huma essenzjali għall-ekonomija tagħna. Mingħajr eh, suq bħal dan aħna ma jistax ikonna suq intern illi tassew jaħdem kif suppost u ikattar it-kabbir u ir-regolament li qegħdin niddiskutu hawnhekk jixtieq jagħti aktar saħħa li sepa żona unika ta' ħlas. Sepa tiżviluppa servizzi ta' ħlasijiet biex bekk din is-sistema taħdem mingħajr xkil madwar l-Ewropa sabiex transazzjonijiet transkonfinali jkun jistgħu jaħdmu daqs li kieku kienu ka' transazzjonijiet domestiċi. Dan jfisser illi l-ekonomija tassew se tibbenefika minn din is-sistema nixtiequ naraw il ħlasijiet transkonfinali ikunu faċli ħafna daqs dawk domestiċi u niżguraw illi ikun hemm il-fiduċja u s-sigurtà kemm għall konsumaturi kif ukoll għall kumpaniji biex bekk inkatru l-kompetizzjoni f'ħafna oqsma u naqsu l-ispejjeż tal-ħlasijiet. Jiena naħseb li dan se jkattar ukoll innovazzjoni kif ukoll jagħti dimensjoni oħra lis-suq intern. Jiena nħoss illi dan il-kompromess iwassal għal progress għaliex itejjeb il-proposta inizjali tal-Kummissjoni kif ukoll jindika kemm utli x-xogħol li qegħdin inwettqu. Kif inti semmejt, Sinjura Fortman Kull, dan huwa xogħol mill-trilogu u issa jiena kuntent nara li ħafna mit-testi tal-Kummissjoni issa qed jiġu mtejba eh, grazzi wkoll għax-xogħol tal-Parlament. Ir-rapport ta' Sinjura Essaja tassew ikkontribwixxa sabiex intejbu il-proposta oriġinali tagħna u dana huwa ta' benefiċċju eh, għall konsumaturi ukoll. U nixtieq nagħti eżempju. L-ewwel net se nkunu qegħdin neħħu il-kodiċi BIC mill-2014 ġifieri dan huwa inqas informazzjoni li konsumaturi jridu joffru meta jagħmlu transazzjoni kemm jekk hija waħda domestika jew waħda internazzjonali. U spejjeż addizzjonali għal transazzjoni transkonfinali jitneħew ukoll meta r-regolament jidħol fis seħħ Ovvjament il-Kummissjoni hija dispjaċuta li mhux se jkun hemm żewġ ehm, dati ta' tmiem hawnhekk kemm ma' trasferenza ta' kreditu kif ukoll ta' debiti diretti jiena naħseb illi dana se jkun ta' beneficju għal dawk li situazzjoni bla dewmin, iżda irdu ngħidu illi data waħda ta' tmiem ukoll e tkun aktar faċli fuq il-konsumaturi. U dina brabta ma' numri ġodda ta' IBAN. U allura aħna kontenti ħafna bil-kompromess attwali kif ukoll aħna tassew kontenti illi nkomplu bil-governanza sepa 2012, ovvjament hemm lok għal titjib u mbagħad hemm il-kwistjoni tal-konsumaturi li jiġu eh, jingħataw lura il-flus meta niġu għad-direttiva riveduta fejn jitlu il trasferenti ta' kreditu. Kien hemm stqarrijiet eh, ta' prinċipju kol u jista' jkun hemm ukoll oħra li għandha x'taqsam ma' azzjonijiet delegati. Issibu dawn kollha fl-annes ta' riżoluzzjoni u dana ukoll jirrefletti b'mod ċar fejn e, e, il-kompromess li l-ħakna f'Diċembru. Issa, is-suq tal-ħlasijiet se jkollu il-qafas legali meħtieġ u aħna qegħdin nofru li ċittadini u negozji Ewropej suq fejn il-ħlasijiet isseħħu madwar l-Unjoni Ewropea mingħajr dewmien mod effiċenti malar kem jista' jkun daqs li kieku qegħdin fis-suq domestiku u naħseb li dana se jġib miegħu aktar fiduċja u inqas pejjeż. Nemmen illi dan huwa progress għas suq intern għaċ ċittadini u għan negozji. Grazzi. Grazzi ħafna lis sur Kummissarju. Issa nad il-kelma lill-kollega Gebhardt fissem il-Kumitat Imko. Äh, Grazzi, Signora President. Il-Kumitat tas Su Intern u il-ħarsin tal-konsumaturi kienet iqis dan il-punt ċertu dettal għaliex ovvjament għanna punt interessanti ħafna hawnhekk. Il-kompromess juri illi ħafna suġġetti li aħna deċidejna fil-kumitat tagħna huwa rifless dan il-kompromess u din hija xi ħaġa tajba. Hija xi ħaġa tajba li nistgħu ngħidu lill-konsumaturi illi aħna qegħdin niffukaw fuqhom meta naħsbu fil-swieq finanzjarji, mhux dejjem din hija l-impressjoni li tingħata, sinjuri. Il-konfini fil-pagamenti transkonfinali jibqaw tali. Allora rridu neħħu dawk il-konfini wkoll ma rridux naraw li kunem xkiel għal mobilità f'dan il-qasam. Jina nista' nilqa' l-fatt illi hawnhekk fiż-żona unika ta' ħlas fil-ġejjieni il-kumpaniji kollha kif ukoll il-konsumaturi se jkunu jistgħu jużaw kont bankarju wieħed u l-bank tagħhom din hija xaġa importanti, importanti wkoll għall-SMEs, iżda mhux biss għalihom għad-ċittadini li huma eh, li ċaqalqu ħafna li jmorru jżuru pajjiżi oħra fuq btajjel u importanti li niżguraw illi kunem eh, skadenza unika kemm għal trasferenti ta' kreditu kif ukoll ta' debiti diretti. Ma tkunx idea tajba għal konsumaturi illi jaraw żewġ dati ta' migrazzjoni għal dan jista' joħloq iktar konfużjoni. Iċ-ċertezza legali hija dik li neħtieġu hawnhekk u naħseb dak huwa li ksibna hawnhekk. Kumment tal-aħħar kwistjoni ta' informazzjoni lill konsumaturi u liċ ċittadini ħafna persuni huma kemm xejn imbeżza mill-sepa jew il-numru iban li huwa numru twil ħafna, però jekk aħna nfemuhom xi jridu nfissru b'dana kollu, jaraw li din mhix ħaġa komplessa wis u allura kampanja ta' tarif tkun xi ħaġa tajba ħafna għaċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lis sinjura Gebhardt. Issa nieħdu l-MEPs li se jitkellmu fisem il-gruppi politiċi tagħhom fisem il-PPE għandna s-sur Gay Mitchell però ma jidhirx li hija hawnhekk fl-awla bħalissa anzi fil-kamra u għalhekk ngħaddu għal kellim li miss l onrevoli Padar fisem il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi jekk jogħġbok. Kollegi, Qabel xejn permettu li nirringrazzja l rapporter il-kollega Esaja għal xogħol determinat tagħha kif ukoll nirringrazzja l shadows kollha. Dan ir-rapport u eżempju sabiħ ħafna ta' kif il-metodu komunitarju jista' jwassal għal riżultati progressivi. Riżultati li jkatru suq komuni u l-idea ta' suq komuni. E wkoll rajna illi zona unika taħlas waslet għal fejim komuni u il-kaos li nħoloq minħabba prinċipju tariffi differenti fost l-istati membri għamlu ħsara l-klienti kif ukoll għamlu ħsara l-suq komuni. Iżda aħna kellna nqisu ukoll dawk is-sistemi u naraw kif insensibu kompromess. Ovvjament il-bidliet kollha jiġu bċertu spejjeż u rridu ovvjament nidrawhom dawn il-bidliet. Għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi il-punt ta' tluq kien il-bżonn li jkollna regoli komuni Ewropej. Iżda aħna sħaqna wkoll il-bżonn illi nħarsu l-konsumaturi kif ukoll prassi effiċenti lokali. Bekk aħna eh, appoġġajna data waħda ta' tmiem iżda xtaqt nisħaq ukoll soluzzjonijiet oħra li soġġurejna u li aħna ftemna dwarhom. L-ewwel net il-kwistjoni ta' prezzijiet jew il-riskju li prezzijiet jitollew wisq għalkemm il-kompetizzjoni tista' eh, tiżdied u l-prezzijiet bekk jinżlu Irridu nitolbu l kummissjoni tkun viġilanti ħafna eh, wara ma regolament jidħol fis seħ Il-ġestjoni ta' sepa qabel kien fidejn il-banek. Issa il-regolament qed jisħaq l-importanza li l-inkludu il-partit interessati kollha fil-proċessi ta' supervizjoni u ġestjoni. Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-banek, il-BIX, mummis se jkunu aktar meħtieġa meħlasijiet minn frar tal-2014 u fi pagament trasconfinali mill eh, frar 2016. Il-migrazzjoni mill-standard BBNA għal Liban standard tkun waħda minn arxkil. Il-mandati l-qodma jibqaw validi dawn salvawna u kol minn konfizjoni legali u tran perjodu ta' transizzjoni ġie introdott għal ċerti sistemi kbar. Is-sepa huwa eżempju ċar kif il-sforzi komuni iwaslu għal benefiċċji għal kulħadd. Intqal li grazzi għal sepa il-klijenti jistaw ifadlu madwar 123 biljun euro fis snin u dan jfisser li din is-sistema komuni hija ta' sew waħda li se tkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna sur Padar nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lis sinjura Sofija Infeld. Grazzi ħafna lir-rapporter Illi weħel kienu weħel fl-aeroport għamil bitċa xogħol tajba ħafna mhux ħadħol fid dettali ta' din il-proposta għaliex eh, għamilhom il-kollega tagħna u rappreżentant rapporter għalna li l-benefiċċji qed nistennew minn sepa x'inhuma. Nixtieq niffoka fuq il-proċess li qed isseħħ għaliex jekk tisma' l-benefiċċji li qed nistennew minn sepa, hija li ma tiftijemx għalfejn qed nieħdu daqshekk dew minn għalfejn hemm daqshekk periodu ta' tranzazzjoni, għalfejn għandna daw tip ta' tranzazzjoni, qegħdin f'nofs kriżi. Nafu li rridu nippruvaw niksbu so intern jekk nara xi ħaġa. Jekk hemm xi ħaġa bħal trasferimenti ta' debiti diretti f'sepa. Jekk din xi ħaġa nistgħu nagħmlu, ma ma nagħmlux jiena ninkwieta għaliex aħna nsibu diffiċli li nadattaw għal sistemi ġodda. Imma jekk qed naraw x'qed nitolbu mingħand il-Griegi, jekk naraw fit-tibdiliet li hemm minħabba l-rivoluzzjoni Arbija, jekk naraw li din il-bidla digital ta' erba numri fil-kont bankarju, din mhix xi ħaġa daqsa kbira, hemm bżonn nagħmlu naħdu azzjoni fuq din, nsaħħu l-pożizzjoni ekonomika tagħna fid-dinja. Għalja kiena nispera illi l-stati membri kollha ser jimxu ma' dati ta' skadenza l-umma kamxejn ġenerużi u nitkellmu kol dwar sistemi ġodda ta' ħlasijiet u li il-proċess ikun marġil aktar minn kif kien eh, sissa. Grazzi. Grazzi ħafna Snjura intfelt Sur Sven Giegold minnaħa tal-ħodor. Grazzi ħafna signora President, grazzi jeżis kollegi, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni li kellna magħkom. Eh, l-isfond għal dan ir-rapport huwa illi l-Ewropa se ssir suq komuni u għalhekk għandha bżonn żona tal-għażiet komuni dan qed jieħu żmien tiegħu u dan huwa eżempju ta' kif meta inti ma timxiex ma l-standards Ewropej, ma tkunx trid li kunet l-standards Ewropej. Palma qalet Sinjura Safija palma setaw saru b'mat aktar b'maġġel, probabli konna niksbu ħafna aktar għal konsumaturi u anke l-SMEs ma kienx kollha marfejn jistennew daqshekk sakemm ikollhom dawn l-standards. Issa il-mistoqsija kienet x'ser jiġri bil-dritt ta' repayment. Dan nixtiequ li tkun xi ħaġa li tara l-Kummissjoni ma huwa importanti illi id-drittijiet ta' repayment jibqgħu fuq livell nazzjonali għaliex fil-Ġermanja din hija l bażi din dinja li fattur li bih nevitaw konfużjoni u importanti li fil-parlament il-proċedura ta' debito dirett elettroniku qed tiġi issa eh, affettwata b'mod eh, tiġi implementata b'mod Ewropew u l-pagamenti fil-futur se jkun hemm aktar demokrazija f'dan il-proċess grazzi tal-li poġġajtu il-proċess tagħna u l-Konsill Ewropew mhux sar jiddetermina l-standards waħdu, imma anke l-żona ta' ħlasijiet tkun parti mid-demokrazija eh, f'dan il-qasam. Grazzi ħafna Sur Gigold issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-Sur Nikos Kuntis mill mix xallugin. Grazzi ħafna President Sinjuri id-dibattitu li għanna illum Isu, ma nafx qed jiġri fil-verità. Tal-inqas, jiena nista' niġi interpretat b'dan il-mod. Jiena qed ngħid dan forsi għaliex jiena influenzat minn dak li seħ il-bieraħ minn deċiżjonijiet fil-Parlament Grek, austerità u problemi ekonomiċi u mhux biss problemi li għandha l-Greċja. Qed nitkellmu fuq trasferimenti u debiti diretti fi żmien ta' kriżi ekonomika u fi żmien fejn l-austerità qed titfetwa l-Ewropa. Qed titkellmu fuq l-insolvu din il-problema waqt li fil-waqt li ċittadini Ewropej m'għandhomx euro fil-but. Min ser jibbenefika minn sepa is-swieq, is-sistema finanzjarja, dawk multinazzjonali, dawn rridu li nresqu sepa l-qoddim. Minħabba il-problem li għanna biex n-proteġu d tal-konsumaturi nixin għamel dawn il-kommenti. L-ewel net din il-bidla ser twassal għal ħafna spejjes u rridu nizguraw li dawn l-spejjes mumiex ser jerfawhom iċ-ċittadini għaliex ħafna drabi jekk jiġri b'dawn l-ispejjeż bankarji. Irridu niżguraw illi il-spejjeż ma nispiċċawx fuq ċittadini u ċittadini jkollhom l-informazzjoni adattata u l-kumment ieħor nixtieq nagħmel importanti huwa li dan ser jaffettwa wkoll flus elettroniċi ġifieri jridu niżgraw li jkun hemm miżuri li jkollhom x'jaqsmu ma' eh, każi ta' fejn ikun hemm frodi mal-konsumaturi u tajjeb li għandna data ta' skadenza u ma jkunx hemm miżati f'dak l għandu x'jaqsam ma' dawn il- karti u koll. Għaw minn ixtiq saqsik mistoqsija? Sur, sur Hans Peter Martin, għaddilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nħsat minn dak li għattinti. Greċja edda daqsek izolata li ma tagħmilx eh, dawn it-trasferimenti l-pajjiżi eh, oħrajn, taħsibx li hemm nies li sar jitilqu mill-Greċja u jibatu flus lura lill-familjari tagħhom fil-Greċja. Il-Greċja se benefika minn dan fil-futur. Ma tistax tirrikonoxxi dan il-fatt qegħdin innaqsu l-miżati għal ħlasijiet transkonfinali. Is-sur Huntis għal oħra. Ikolli ngħid illi fuq il-mistoqsija tiegħek ma ħsibx li fimtni, u żgur li l-banek se jibbenefikaw. Naħseb li mela ma fimx kontet ngħid jien, Sur Martin, jiena mhux ser eh, ngħid fuq il-kommenti, mhux se ninnega l-kommenti l-oħrajn li għamilt. Irridu naħsbu wkoll bħalissa xanna qoddimna id-dħul tal-nis qed dejjem jonqos u għalhekk rridu naħsbu fis-sistema ekonomika attwali fl-Unjoni Ewropea ma naħsibx li tista' tennegaħ dan u mhux biss fil-Greċja, dan il-kriżi u l-awsterità qegħdin qegħdin jaffetwaw il-pagi tan-nies. U jiena għamilt kommenti kif nistgħu ntejbu dan ir-rapport. Jiena nixtieq Sur Gigold, jiena nixtieq insaqsik mistoqsija nuru solidarjetà ma' dawk il-Grieg li qegħdin iġorru responsabilità ta' din il-kriżi ekonomika u kif ukoll responsabilità għal proġett ta' integrazzjoni Ewropea, però ma nifhimx huwa li jinta għamilt referiment fuq xandu jinbidel f-sepa. Jiena ma rajtekx fil-laqat. Għanna proċess miftuħ ħafna biex naħdmu fuqa, ma rajtekx ma rajtx il-ħaddima tiegħek. U nixtieq inkun naf għalfejn qed issaqsi mistoqsijiet fuq ir-rapport meta għandek responsabilta u kellek id-dritt li tiddefendihom u naħseb li hawnhekk qed tinkontradixxi lilek innifsek. Grazzi ħafna. Sur Huntis. Naħseb li s-sur Gigold ma użax l-aħjar klim. Jista' jkun hemm raġunijiet differenti għalfejn jiena ma stajċ niġi involut fil-proċedura biex nagħti l-opinjoni tiegħi li qed ngħid jien huwa illi dawn huma l-ewwel opinjonijiet tiegħi u naħseb illi l-iskop tal-plenarju huwa nagħtu l-opportunità lin nies li jikkummentaw fuq ir-rapporti ma nafx għalfejn jien għandi kolli ħalq maluq. U naħseb li l kummenti tiegħi kienu speċifiċi ħafna mhux qed nipprova nilab xi logħba hawnhekk. Grazzi ħafna, Sur Terħo għandu il-mikrofonu issa Grazzi ħafna, Signora President. Din il-żona unika l ħasijiet Ewropej għandha tkun appoġġata mill-parlamenti, mod partikolari wkoll mill-kumpaniji nistgħu nużaw l-istess data biex nagħmlu ħlasijiet nkunu fejn nkunu fl-Ewropa u din tkun valida anke għal invoicing elettroniku. Din hija bażi importanti li għal punt ta' tluq. Hemm ukoll xi problemi tekniċi, hemm pereżempju pajjiżi li huma effiċenti aktar minn oħrajn. U d deċiżjonijiet li ġew implementati f'ċertu pajjiżi Hemm pereżempju dawk li m'għamlux deċiżjonijiet jew leġiżlazzjoni. Ġifieri din is-sistema tista' tqajjem numru ta' problemi f'ċertu pajjiżi fejn diġà adottaw dawn is-sistemi fil-Finlandja pereżempju. Fil-Finlandja aħna bil-fors rridu nużaw dawn is-serje twal ta' numri. Iċ-ċittadini kellhom bosta diffikultajiet biex jużaw din is-sistema. Għaliex il-ħlasijiet il domestiċi huma komplessi daqs kemm huma komplessi il-ħlasijiet transkonfinali. U naħseb li rridu nħaffu l-affarijiet u l-azzjoni tittieħed malajr. Naħseb illi il-perjodu ta' ta' tranzazzjoni rrid ikun Għatil kam jista' jkun u li jkun hemm rabta bejnietom. Grazzi ħafna, Sir Hans Peter Martin, għandek żewġ minuti. Talba minant dawk illi jħossu d dinja burokratika ħafna, li inti dejjem trid tipprova tħoss l-Ewropa U minn dak id-deċidejna s'issa qegħdin nipprovaw nimxu lejn rebbija Ewropea. L-affarijiet qegħdin jimxu l qoddim nix jiena ġejja minn reġjun fejn għandna l-Svizzera u l-Ġermanja bħala il-raba tagħna. U jekk minn 5 Deutschmarks biex tħallas tiżdida tal-10. Umbat biex dik tmur mill-bank tiżdi tal-17. Dispjaċini li se jkollin waqfek. Imma mid-dera problema bil-interpretazzjoni franċiża. Jiddispjaċini kelli interrompik. Jekk ma jimpurtax tista' tibda mill-ġdid. Grazzi ħafna. Din qatt ma ġat laqbel, però lest nerġa' nibda. ħafna jikkratikaw l-Ewropa li hija burokratika u ma jistgħux jaraw li l-Ewropa qed issir xi ħaġa li tinħass aktar qed nikbru flimkien u qed nimxu lejn rebbija Ewropea. L-affarijiet qegħdin jimxu jimxu fid-direzzjoni tajba jien ġej minn reġjun fejn mill-Iżvizzera u mill-Ġermanja. u jista' tieħu multa ta' 10 Deutschmarks Marks flindaw imbagħad sa meta tħallas għad tkun telat u l-banek iżidu il-mitata tagħhom spiċċa tħallas 17 il-Deutschmark naħseb dawn huma kwistjonijiet jizzar illi ċittadini jikkritikaw, għandu jkun hemm xi ħaġa komuni, ma x'inhi din il-ħaġa komuni? Issa għandna din ix-ħaġa komuni, hemm aktar SMEs illi dejjem provaw jagħmlu negozju fl-Awstrija, fil-Ġermanja, fir-Repubblika Ċeka, jew anke f'partijiet oħra fl-Ewropa. U l-spejjeż għal trasferimenti ma kinux żgħar, qed nitkellmu dwar 0.25% kultant hija 20% eh, ta' transazzjoni ma kultant ta' tkun aktar minn hekk. Għalhekk huwa neċessarju li kultant ikollok tiftaħ kont bankarju ġdejt hemm ħafna komplikazzjonijiet. L-awtoritajiet ikollhom imbagħad ċans li jagħmlu kontrolli li jkunu dejjem aktar komplikati u ineffiċjenti. Però dan stajna għamilni ħafna aktar qabel imma meċin fid-direzzjoni tajba issa. Iġifieri qed jirna xilna naraw mod aktar ċar kif eh, jaħdmu dawn il-ħlasijiet u nirrepeti jiena kun kontent ħafna aktar jekk konna inizjattivi li wasluna għal din ir-rebbija Ewropea. Grazzi ħafna, issa ejja nieħdu eh, l kelliema oħrajn u l-ewwel kallim huwa Jean Paul Gozes għal żewġ minuti. Grazzi tassew. J'apprécie vos actions et tout ce que vous faites. le President, Commissaire, Inti taf sew kemm jiena nirrispetta dak li qed tagħmel inti u s-suġġett li qed nitkellmu dwaru lejla u importanti immens jiena kont rapporter fil-mandat preċedenti u naf kemm jeħtieġ xogħol biex narmonizzaw is-servizzi ta' pagamenti. Nifhem illi dan huwa importanti immens. Nixtieq nitkellem dwar kwistjoni speċifika. Il-miżati multilaterali. Jiena dejjem kont favur dawn il-miżati u stajt nitkellem dwar dan meta nedejna l-ewwel trasferiment tal-kreditu ta' seba sepa fl-2007. Dawn il-miżat huma leġittimi, dak li mhux leġittimi huwa illi nistabilixxu il-limiti meta dawn ikunu eċċessivi għaliex huma leġittimi għaliex dawn huma xi ħaġa kummerċjali u għalhekk il-payment establishment qed jimpenjaw ruhom f'attività kummerċjali u għalhekk huwa normali li dawn għandhom jitħallsu għal dak li qed jagħmlu. Iżda m'hemmx dubju dwar il-fatt illi il-pagamenti irridu jkunu skont is-servizz illi huwa frut. Dawn il-miżati ġew stabiliti ġew mwafqa fuq livell qoli wisq inbidlu ħafna affarijiet u situazzjoni sitwazzjoni illi ninsabu fiha hija paradoss ma dan it-test. Dan it-test jindirizza xi ħaġa illi kienet każ ukoll fil-Qorti tal-Ġustizzja dawn il-miżat isir ikunu permessi għal ċertu ammont ta' snin u ma validi għal ċertu tranzazzjonijiet anke jekk dawn ikunu rifjutati dan it transazzjonijiet jew ritornati. Irridu noqogħdu attenti u naraw x'namlu dwar il-karti tal-bank fil-ġejjeni. Irridu nagħmlu l-affarijiet aħjar. Ma nistawx ikona dawn sitt eh, pajjiżi li jużaw l-MIFs għaliex inkella jista' jagħti il-każ illi jkun hemm xi spejjeż ta' verifiki involuti. Issa l-onorevoli Kutas għal żewġ minuti. Susin propunerea de creare a unei piețe interne a serviciilor de plăți. Grazzi ta' sew, jina nishti il-ħolqin ta' suq intern għal pagamenti bl-euro. Dan jissimplifika il-sistema illi hija disponibli għal konsumaturi Ewropej u ma ser ikunu jistaw jużaw pagament, metod ta' pagament wieħed u kont wieħed għal pagamenti fiż żona euro. Dan ser jagħmel il-pagamenti transkonfinali aktar faċli u ser ineħħi wkoll il-frammentazzjoni u se joħloq għaqda. Il-Kummissjoni Ewropea tħoss illi il-benefiċċju jista' jkun dak ta' biljuni ta' euro fis-sitt snin li ġejjin f'dak li għandu x'jaqsam li frankar. Jiena sabħer ukoll dwar l-iskadenza għal migrazzjoni lejn sistema ġenerali. Is-sistema ta' tranzizjoni m'għandix tkun waħda twila wisq. L-istrateġija inizjali li ġiet adottata għal pagamenti tgħid il l-migrazzjoni għandha ssir b'mod flessibbli u għal dan il-għan ir-riżultat mhux dak illi aħna xtaqna sentejn u nofs għaddew u 15.7% ta' pagamenti fil-żona euro jaddu għanti sepa. Jiena naħseb li aħna wkoll irridu inħarsu lill konsumaturi matul il-perjodu ta' tranzizjoni. U għalhekk, kummissarju irridu kampanja ta' tarif u rridu niżguraw illi il-banek jikkontribwixxu b'mod effiċjenti. Grazzi l-Onorevoli Stojanov. Minuta nofs. il-pagamenti jisiru bl-euro skont tradizzjoni. Settur tal-ekonomija huwa dak fejn issu qed joffri proprjetà iżda meta xi ħadd ikun irid jagħmel trasferiment mill-bank ġewwa l-Bulgar, il-Bulgarija għal bank ieħor ġewwa l-Bulgarija, dan jiġi trattat bħala trasferiment internazzjonali jekk għandux jaqsam mal- kambju barani u ikun hemm miżata li wieħed għandu jħallas. Iż-żewġ naħat għandhom iħallsuhom u għalhekk dan iżid 10% l-ispejjeż. Jiena naħseb illi id-dokument illi qegħdin niddiskutu hawnhekk sejjer itejjeb immens is-sitwazzjoni l-iktar dawk illi jinsabu fil-stati membri barra iż-żona euro. Iżda hemm kwistjoni oħra nejdu xnejdu dwar il-mizati dawn jistaw iġu stabiliti missu biss il-proposta dan il-regolament turi illi b'istrumenti legali aħna nistaw nirregolamentaw il-mizati u għalek din hija triq li rridu nsegwa hawnhekk fl-Ewropa. L-Onorevoli Otmar Karas. President, suq komuni intern għandu bżon munita komuni. Dan ifisser għanna bżon ta' sistema ta' pagamenti jekk għanna munita komuni. Issa l-implementazzjoni ta' dawn iż-żewġ għanijiet ma kienieċ waħda b'saħħita. Kienet frammentata u ħafna persuni għadhom qegħdin jirreżistu din l-implementazzjoni. Il-Parlament għadu qed jiġieled biex iġu implementati l-affarijiet u fl-ewwel ta' fra 2014 għandna l-aħħar data għal tlestija tal-qafas tal-pagamenti uniċi fiħdan l-Unjoni Ewropea. U fl-2016 għandna skadenza simili għad-żona mhux tal-euro għal pagamenti fl-Unjoni Ewropea. L-affarijiet jistgħu jsiru b'mod aktar maġġel Madana kollu il-problema hija li mhux kull kumpanija f'kull stat membru hija obbligata illi twaqqaf tistabilixxi kont bankarju. ħaddim Ewropew jista' jaħdem fi stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea u ma jistax jinsisti illi s-salarju jitħallas ġewwa pajjiżu fil-kont bankarju tiegħu ġewwa pajjiżu. U għalhekk x'għandna hawnhekk illum. Dak li għamilna u għalek għamilna ħafna għal konsumatur u tajna valur ukoll kolla sħubija fl-Unjoni Ewropea. Il-President u jien aħna responsabbli għal ħidma ta' komunikazzjoni dwar dawn l-iskemi u dak li għandna hawnhekk huwa eżempju tajjeb illi tista' tagħti l-Unjoni Ewropea turi illi tista' tagħti ċertu vantaġġ, ċertu benefiċċji liċ ċittadini tal-Ewropa u fl-istess ħin tagħmel it-tfaddil. Dan ifisser illi għanna bżon ta' sistema elettronika ta' pagamenti li tista' wkoll tkun ta' vantaġġ għall-utenti individwali. Grazzi Onorevoli Karas, l-Onorevoli Flashikova Benova. Kellem għal-imess. Grazzi tassew, Signora President, Sinjuri. Su integrat bbażat e fuq il-pagamenti bl-euro mingħajr differenzi kbar bejn is-sistemi nazzjonali huwa meħtieġ biex jaħdem is-suq intern. Din il-miżura misna għaminnija fi stadju aktar bikri Iżda hija ħaġa tajba illi għall-inqas fl-aħħar għandna din il-miżura. Is-sistemi nazzjonali ser jiġu sostitwiti mis-sistema Ewropea u sepa hija l-istrument li ser tippermetti biex negozji ċittadini Ewropej igawdu minn servizzi ta' pagamenti affidabli u prezzijiet kompetittivi qed tinħoloq żona illi ser ittejjeb il-kompetizzjoni is-servizzi ta' pagamenti u ser tippermetti biex ikun hemm sistema illi tibda taħdem b'mod maġġel dan għandu iwassal għal livelli aktar għolja ta' effiċjenza u għandu jnaqqas l-ispejjeż ukoll. Apparti minn hekk ser naraw tnaqqis fil-prezzijiet illi b'mod partikolari ser jgħin lil nies illi qed jgħixu f'pajjiżi fejn il-prezzijiet huma wisq għoljin bħalissa. Dan ser jkollu perspettiva politika u importanti wkoll bħala parti mill-istrateġija 2020 fejn aħna qegħdin nippruvaw niżguraw illi l-ekonomija tkun aktar intelligenti. U għalhekk għandna bżonn ta' tranzizjoni malajr għal sepa. Zona unika għal pagamenti tkun mudell tajjeb għall ewropa ċittadini tagħna. Grazzi, l-aħħar kelliem l-Onorevoli Molzer. Signor President, Signori, progress tekniku u zona unika ta' pagament bl-euro hija vantaġġ. Sepa trid tippermetti biex ikun hemm ippjanar aħjar tal-likwidità tal-pagamenti li jidħlu joħorġu mill-kontijiet. Jekk aħna ser nużaw l-euro għal servizzi ta' pagamenti u kol biex nieħdu il-flus mill-magni tal-flus din hija importanti iżda xi drabi l-affarijiet huma komplikati u mhux faċli għall-anzjani b'mod partikolari u għalhekk ta' min ngħidu li l-Parlament insista illi l-istruzzjonijiet ta' debitu dirett attwali għandhom jibqgħu validi wkoll l-idea tal-reati fuq l-internet, il-hacking u l-użu ta' phishing biex wieħed jikseb id-dettalji bankarji biex jieħu il-flus minnant il-kontijiet ta' persuni oħra, dan jagħmilha importanti illi aħna nindirizzaw il-mekkaniżmi għall irkupru jekk ikun hemm abbuż minn dawn il-pagamenti. Hemm bżonn ta' software rħis u li jaħdem tajjeb għall online banking u l banking bazat fuq it-telefon. Xi drabi dawn is-sistemi kienu problematiċi u din il-ħaġa għandha titranġa. Grazzi tassew se ngħaddu għal proċedura KHDI. Naddi l-kelma l-Onorevoli Silvestris. Grazzi, President, grazzi Kummissarju. Dak il qed nagħmlu huwa pass importanti il-qoddim għaliex iż-żona ta' pagamenti unika b'din id-data tal-ewwel ta' frar 2014 timmarka il-tlestija tal-suq uniku dan huwa vantaġġ ekonomiku ta' min ifakru fakru kol il-kummissarju xtieq nirringrazzjah. Ser nifrankaw biljun euro fis-sena. Dan huwa wkoll vantaġġ kbir immens għal konsumatur u għalhekk din iż-żona unika ta' pagamenti bl-euro hija pass il-qudiem il qegħdin infakru bi pjaċir kbir fejn għanna din il-modija, modija tal-metodu komunitarju hija li hija għal-qalbi għal-qalb dan il-Parlament u għal-qalb il-pajjiż tiegħi wkoll. Grazzi, Onorevoli Silvestris, l-Onorevoli Zikaw. Spațiul unik de plăți în euro este esențial pentru realizarea pieței interne. Datorită legăturii... Grazie ta' sew. Sepa, hija meħtieġa biex jaħdem tajjeb is-suq intern. Is-sepa toffri pjattaforma biex tinħoloq sistema ta' invoicing elettronika fiż-żona tal-euro. Ser ikun migrazzjoni tal-istrumenti finanzjarji lejn is-sepa. Issa biex ikonna benefiċċju reċiproku għanna bżon ta' standards għal e-invoicing li huma f'konformità mal-ISO 20 220 l-invoicing elettroniku u s-sepa għandhom jiġu integrati fis sistema ta' pagamenti pubbliċi li jużaw l-autoritajiet pubbliċi fl-istati membri u kol li jiġu użati mill-istituzzjonijiet Ewropej nixtieq li l-Kummissarju jagħtina aktar tarif dwar is-servizzi. Grazzi, Onorevoli Tikaw, l-Onorevoli Bazescu pieței unice europa are nevoie de sisteme de plată sigure și eficiente. Planul... Grazie, President. Biex is-suq intern jaħdem tajjeb, l-Ewropa teħtieġ sistema interna ta' pagamenti b'saħħitha. Neħtieġu perjodu ta' tranzizzjoni, perjodu ta' tranzizzjoni illi jgħaddi malajr għaliex dan huwa pedament għassu intern u din is-sistema l-ġdida tippermetti li jitnaqsu l-ispejjeż. Waħed mill-benefiċċji ta' sepa jista' jippermettilna illi aħna nifrankaw 300 biljun euro f'sitt snin. U importanti li jkollna skadenza waħda għall armonizzazzjoni ta' kull eh, levis illi għandhom jinbidlu biex bekk ikun hemm trasferimenti fl-Unjoni Ewropea bl-euro mingħajr l-ebda xkil. Aħna wkoll neħtieġu sistema uniformi għal l-imposti tagħna. Grazzi, is-suq uniku irrit jaħdem tajjeb u dan ifisser innaħu ixkil fil- pagamenti fis-settur bankarju. U għalhekk dan l-isforz illi tinħoloq żona waħda ta' pagamenti permezz ta' standards internazzjonali hija bidla illi hija bidla komprensibbli u li sejra tissemplifika il-pagamenti, il-flus tal-pagamenti, il-fat illi fl-2014 ser naraw pajizi ta' zona euro, pajizi oħra ser jissieħbu fl-2016 ser ibidlu s sistemi ta' pagamenti tagħhom, is-sistemi ta' debitu dirett tagħhom. Dan huwa sinjal illi is-suq uniku qed jiġi estis. Iċ-ċittadini, in-negozji ukoll sejrin jilqaw dan il-pass. Jina naħseb illi il-bidliet illi waslu għal zona unika ta' pagamenti fis-settur bankarju ser tfisser illi l-iskil l-iskil sejjer jitnaqqas u kollox ser jiġi aktar is-semplifikat. L-Onorevoli Kukovic. In uh, Grazie, President. Komissarju, kollegi, grazzi għal rapporter, nishtiq nirringrazzja għal ħidma eċċezzjonali tagħha. U simplifikazzjonijiet ta' beneficju fil-pagamenti illi ser iġib magħha is-sepa 23 miljun SMEs sejrin ikunu sodisfatti immens illi issa jistaw jifrankaw xi flus u jkollhom kundizzjonijiet aħjara tkabbir. Iżda aħna neħtieġu pjattaforma ta' informazzjoni tajba għal kulħadd u neħtieġu wkoll affidibilità tajba. Għaliex fi żminijiet ta' falliment ta' sistemi bankarji u fi żminijiet ta' protesti dwar il-ftehim akta, aħna nistgħu naraw illi jista' jkun hemm xi xkiel u rridu noqogħdu attenti dwar dan il-qasam. Grazzi. Zomu mal-ħin ek joġobkom. L-Onorevoli Ġimka. l kellim. Imis li li uxek issa, nishtiq nirringrazzjak kummissarju, għandi mistoqsija. Jiena nemmen illi din hija kwistjoni pjuttost diretta għal dawk il-pajjiżi illi diġà għandhom l-Ewro bħala munita. Iżda fl-Unjoni Ewropea għandna wkoll pajjiżi illi jixtiequ li jkollhom l-Ewro bħala l-munita tagħhom. Għandna pajjiżi wkoll illi huma konsistenti meta jgħidu illi ser iżommu mal-munita nazzjonali tagħhom. U għalhekk għandi mistoqsija, Kummissarju nistaw inkunu żguri illi ir-regolamenti illi ser ikoplu ikopru l-Unjoni Ewropea kollha sal-2016 u mill-qed nifhem dan ser jitlu fisseħ fil-31 ta' Ottubru ta' din is-sena dawn ser ikopru wkoll lir-Renju Unit. Għaliex aħna nafu li s-sistema bankarja ta' Renju Unit hija importanti immens għall-Ewropa kollha kemm grazzi. Komissar Barnier. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nagħdi l-mikrofonu lill-Kummissarju Barnier. Merci, madame. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura President, se niprofa jiena nwieġeb għal mistoqsijiet mod individwali u b'mod speċifiku. Nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja s-Sinjura Gebhardt tal-li fakritilna fuq il-progress dan huwa test ġdid mill-Kummissjoni grazzi lill parlament u um, lan huwa li um, inħarsu għall-konsumaturi nix Sinjura Gebhardt u lilek nixtieq ngħid li dwar is-servizzi finanzjarji priorità tiegħi għall-2012 li inħarsu il-konsumaturi li xi ħaġa li intom ħataraw fir-reviżjoni ta' direttiva għal prodotti finanzjarji fuq il-fondi reċiproki konġunti skużawni u mbagħad fuq l-insurance brokerage u mbagħad hemm shadow banking ukoll il-protezzjoni tal-konsumaturi għalhekk se tkopri daw l-affarijiet kollha u ħatkun ta' priorità dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-prioritajiet differenti nixtieq ngħid li sur Kutax, sur Terho u oħrajn, iva bażikament qed nitkellmu dwar bidla qed nippruvaw aħna nifaċilitaw ftit l-affarijiet għalhekk irridu ninformaw il-persuni u jiena naħseb li il-banek dawn ħadu impenn sabiex jipprovdu din l-informazzjoni ħalli bekk nkunu nistgħu inħarsu il-konsumaturi. Sur Pada, Sir Njura Kosovic, Iva, aħna qed nagħtu attenzjoni l implementazzjoni ta' dan ir-regolament u ovvjament mbagħad aħna rridu naħdmu mal-banek sabiex naċċertaw li dan jiġi implementat Jina u kol li herqan li kolna governanza aħjar permezz ta' sipa li bekk mbagħad ikollem il-post propizju. Mbagħad eh, Sinjura Inet Velt eh, saqsietna ila la għanna bżon daqsek ħin. Naħdmu aħna ma tlet istituzzjonijiet, eh, parlament, eh, kunsil, kummissjoni, naħseb irridu aħna nilħu kompromess, kompromess li huwa bilanċjat kif ukoll dinamiku. Sur Kares dana semma l-iskadenza tal-2014 għaż-żona Euro, Sur Gigot, Sinjura Tekaw, nixtieq jiena ngħidilkom li aħna qed naħdmu naħdmu fuq qasam wieħed imma qed naħdmu wkoll fuq li kummerċ il-kummerċ elettroniku. Għalhekk aħna se nkunu se naħdmu fuq kwistjonijiet ferm elettroniċi li involvu l-konsumaturi u meta dawn jixru l-affarijiet fuq l-internet ħalli bekk ikun hemm xi tip ta' fattura, fattura elettronika qed naħdem jiena flimkien ma' Sur Dalli u Sinjura Cruz fuq eh, il-kwistjonijiet tekniċi li għandhom xjaqsmu mal-kummerċ elettroniku. Is-sur Xuntis dan għamel referenza għal situazzjoni serja tal-Greċja, mux noqot eh, intenni dawn il-kummenti, ovvjament rridu aħna naċċertaw li nikorroġu għam l-affarijiet imma sur Xuntis jiena nirrispetta l-pajjiżek ħafna eh, nafu ħafna pajjiżek u naħseb li inti għandek interess enormi ħallibek taċċerta li l-affarijiet qed jaħdmu b'mod xira ibbilanċjat ħalli bekk naseb din setejnek toħroġ mill-problemi tiegħek u ovvjament se naħdmu b'solidarjetà sabiex namlu dan. Mbagħad ovvjament l-izvilup ta' turizmu fil-Greċja u mbagħad għal din ir-raġuni il-Greċja ħerqana ħafna eh, fuq eh, dan is-suq eh, uniku smajna wkoll dwar ir-rimbors ta' dawn l-standing orders u surbatin Iva jena ħadd impenn sabiex nistudja din il-kwistjoni fir-reviżjoni fuq id-direttiva dwar il-ħlasijiet sur Gozess. Ovvjament dan eh, għamel mistoqsija immirata ħafna u għatkellem dwar il- il-Kumitat Multilaterali dwar l-iskambju naħseb li Mm, se nkunu nistgħu aħna forsi nneħħu xi ħlasijiet eh, li mhumiex eh, favorevoli għal konsumaturi. Il-proibizzjoni fuq dawn it-tipi ta' ħlasijiet użati bħala flat rate, bħala rata fissa fi sitma stati membri jistgħu jikkawżaw problemi għal banek li benefikaw minnhom għalek surganis aħna għandna dan il periodu ta' tranzizjoni sal-2017. Dan ovvjament mhux qed jantiċipa dan li jista' jisiru se jsir fuq il-kwistjoni ta' karti bankari sur mewsem għajem punt eh, dwar ir-regolament għal konsumaturi u s-sigurtà li aħna rridu niprovdu Ir-regolament se jisaxħax id-drittijiet tal-konsumaturi u bekk ikollhom limiti limitu fuq il-ħlassijiet u min se jforni s-servizz min se jiprovdi s-servizz irrid jagħmel il-verifiki u l-kontrolli ħalli bekk jaċċerta li jkun hemm xi drittijiet ta' rimbors għalhekk kun hemm iktar sigurtà u dina sistema li tkun iktar sikura għal konsumaturi sur Steinoff tkellem dwar il-ħlasijiet interni ġewwa pajjiż jiena sanatikom tweġiba bil-miktub fuq il-punt li inti għajjemt sur Pesca Baġesku, Silvestri, smajna minn dawn dwar il-frankar li l-konsumaturi u negozji jistaw jamlu għandhom raġun is-senjura Flasikova tkellmet dwar il-qafas favorevoli u hi wkoll għandha raġun nixtieq nirringrazzja Sur Karas kalli huwa tkellem dwar il-valur miżjut u dan huwa t-tielet punt. Aħna qed nitkellmu dwar il-valur miżjut għassu intern u sur kalas iġifiri għajem dan il-punt u nishtiq najt li sur zemka li dan l-abbozz ikopri il-ħlasijiet kollha fiż-żona euro peress li il-ħlasijiet kollha tal-euro fl-Unjoni Ewropea mhux biss jiġifieri dawk il-pajjiżi li qegħdin fiż-żona euro huma inklusi hawnhekk u jiena nixtieq nirringrazzja l sinjura Essejez għal ħidma tagħha dan huwa rapport ta' kwalità għolja ħafna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna kummissarju, Sinjuri dan id-dibattitu issa sena l-uħ u il-votazzjoni sesseħ għada f'nofsinhar. Il-punt li miss fuq l-agenda tagħna